Nedu konsiderazzjoni il-liġi tal-kumpaniji soċjali e kif japplikaw l-kooperativi. Grazzi ħafna. Grazie nala. Għanna diskussjoni. Diskuzi il-votazzjoni ħassir għadha fl-offsinar. Mela l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna issa għandna il-preżentazzjoni tar-rapport tal-Onorevoli eh, Luigi Berlinguer fuq il-proċess ta' Bologna naddilu l-kelma għal għal erba minuti. Sur President, lan ta' dan ir-rapport u għal nerġaw nibdew l-inizjattiva fuq il-proċess ta' Bologna u li ikonna u dimna u ikonna f'moħna għan importanti. Iġifiri, il-lawri li jintlaħqu fl-universitajiet fl fl-Unjoni Ewropea irridu kollhom valur u validità b'mod ġenerali. Iġifiri, jekk wieħed jirexilu eh, jieħu laurea f'università ta' pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea jrid ikun ta' tali level u jrid ikun tali li l università kollha jarfuh. Dan huwa l-għana ewlieni. Huwa żball li nikkonsidraw li l-università hija attività eh, li hija esklusivament interna għall-istat membru. Dimensjoni reali tal-università tal-post ta' fejn isiru l-istudji huwa hija dimensjoni internazzjonali għaliex l-istudju riċerka huma fuq livell internazzjonali, il-professjoni tu ukoll ormai huma internazzjonali. Miswi irridu rridu nifirdu lil professjonijiet mill-ostakli eh, għal eh, moviment ta' xogħol li jeżistu llum il-ġurnata fl-Unjoni Ewropea. Fl din għandha dimensjoni ekonomika u anka tista għarrepleja eh, l-żgħażagħ. Mela għal min indirizzata din għall-istati membri u għall-entitajiet ta' talim. Iżda il-rikonoxximent ta' dawn it-tip ta' lawri mi ħaġa biss tal-istati ta membri, anzi din hija xi ħaġa li trid titratta l-Unjoni Ewropea kollha kemmi. U fit-Trattat ta' Lisbona għandna wkoll eh, referenza għal l-arfin għal rikonoxximent ta' titli differenti, ta' lawri differenti, kif ukoll eh, l-arfin tal-edukazzjoni għolja l u l-inkopru żviluppaw id-dimensjoni. Għalhekk ir-rapport tagħna qed jenfasizza dimensjoni li tmur lilin minn dik tal-istati, ġifieri li hija kompetenza tal-Unjoni. U il-laqat biennali tal-Ministri tal-Edukazzjoni bħal dik li ħassir f'Bukarest irridu dejjem aktar ikunu kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Mela x'ħanamlu r-rapport tagħna jindika sfirxa ta' miżuri fil-qafas ta' proċess bil-mod il-mod sabiex nkunu nistgħu neħu l-għalijiet tagħna. Irridu nipromuovu l-azzjonijiet kollha li jistgħu iwasluna li ikonna e, marka Ewropea fl-universitajiet kollha tagħna. Irrid ukoll hemm flessibilità fil-kurrikulum, il-learning outcomes, monitoraġġ għall-evalwazzjoni tar-riżultati ta' talim, ta l-evalwazzjoni ta' kwalità ta' dak li jsir fl-universitajiet u dawn għandhom ikunu kundizzjonijiet sabiex ikunu nistgħu noħolqu fiduċja bejn il-fakultajiet differenti u eh, sabiex ikun hemm ir-rikonoxximent reċipriku. Fl-aħħar mill-aħħar nkunu nistgħu neħu għal proċeduri awtomatika li Tati il-validità l dawn it-titli dawn l-lawri kollha li jinkisbu fil-territorju Ewropew. It-tieni net irridu neħu l-ostakli soċjali eh, ta' dawk l-istudenti li ġejjin minn postijiet l-aktar dajfa u l-lum il-ġurnata qegħdin ibatu minħabba tuħ li issir mill-gvernijiet. Irridu inbidlu il-mod ta' talim, irridu kunu fukati fuq it-talim, irridu kunem hemm it-talim tul ħajja irridu nibnu iż-żona Ewropea tal- edukazzjoni olja li tikollabora mar riċerka Dawn il-miżuri kollha huma strumenti ta' riċerka. Aktar minn 900 sena ilu f'Polonja kien hemm ġurista tajjeb ħafna Emelio kien beda il-proċess flimkien mal-Università tiegħu għall-unifikazzjoni tal-kultura Ewropew. Dak kien perjodu meta l-istati ma kinux jeżistu. Illum li għandna l-istati għandna sovranazzjonalità u llum il-ġurnata għalhekk qegħdin nitolbu l-Unjoni Ewropea tippromuovi ċittadinanza universitarja tal-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur President. Köszönöm szépen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 u ma triq ħażina ħafna. Iżda kif nistgħu nikkonvinċu l-istati membri fi żmien ta' kriżi li għandhom jinvestu minn tal-inqas tlieta fil-mija ta' GDP tagħhom fl-edukazzjoni u x-xjenza. Aħna kif nistgħu nimmotivaw in-negozji li jkunu aktar involuti fi programmi xjentifiċi fl-universitajiet minkejja l-kriżijiet li jeżistu? kif nistgħu ngħinu il gradwati li jsibu l impiegi għax hekk le il-gradwati tal-università jingħaqdu mal-eluf li huma qiegħda. Irridu ntejbu il-mobilità tal-gradwati, irridu neħi l-ostakli mill-rikonoxximent ta' kwalifiki, irridu naraw li jkun hemm konverġenza ta' programmi ta' università. Iżda din mhix priorità għall-universitajiet. jina nilqa dan ir-rapport għaliex isemmi wkoll nuqqasijiet tal-proċess ta' Bologna għalix li kiku mandiġ din nuqqasijiet il-proċess ta' Bologna hija triq tajba lejn l-arfin. Grazzi sal-onorevoli Karfin. Sur President, l-ewel net jina nishtiq nirringrazzja li sur l-onorevoli Berlingur għal dan rapport verament tajjeb. Il-rekonoxximent ta' diplomi sfortunatament f'ħafna pajjiżi huwa proċess verament bil-mod u li jiswa ħafna flus Jekk aħna rridu intejbu il-kompetittività tal-ekonomija Ewropea innaqsu l-inqat fost iż-żaza u nużaw il-mobilità taż-żaza, hemm bżonn li nelbu l-protezzjonizmu li jseħ f'ċertu pajjiżi u li huwa xkien għal rikonoxximent reċiproku tad diplomi. Jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni Ewropea sabiex twassal fuq livell Ewropew mital żewġ kwistjonijiet. L-approssimizzazzjoni tal-edukazzjonijiet, ġviri tal-lawri tal-baccellerat u tal-masters, eh, għax dan jista' jgħin biex jiffaċilita ir-rikonoxximent tad-diplomi eh, fuq livell tal-baccellerat jew il-masters jekk ma nagħmlux dan fuq livell supranazzjonali, ħankomplu nispiċċaw niltaqgħu mal protezzjoniżmu fil-edukazzjoni. Grazzi ħafna.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 kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, li stabilixxu eh, sħubijiet ma' pajjiżi tal-vant, dan kollu huwa pożittiv u nistgħu nappoġġaw. Iżda, hemm ċertu punti li iħasbuna. Il-rapporter semma li hemm bżonn li nappoġġaw il-gruppi l-aktar foqra sabiex huma jkunu jistgħu eh, jedukaw lilhom infushom. Iżda fl-istess ħin aħna qegħdin nitkellmu dwar periodu eh, ta' bil-fors ta' edukazzjoni u dan iżid l-ispejjeż. Aħna ma naqblux li l-edukazzjoni u l-kurrikola tal-edukazzjoni għandhom ikunu uniformi għal kulħadd. L-Onorevoli Boris, grazzi ħafna jena nif nifraħ lill-kollega aħna inna niddiskutu l-proċess ta' Bologna issa. Hija idea tajba li aħna naraw ftit xi progress għamilna. Aħna dak li nixtiequ niksbu huwa li nżidu l-mobilità fost l-istudenti tagħna li għandna suq tal-impjiegi miftuħ rridu nkunu kompetittivi kemm nistgħu fuq livell Ewropew. Hemm eh, eluf ta' eżempji ta' studenti Pollak li qegħdin jaħdmu fi tramuntana tal-Ewropa f'numru ta' pajjiż differenzi u dan grazzi għal din il-mobilità. Għalhekk jiena naħseb li hemm rabta ċara bejn l-Erasmus u il-rikonoxximent reċiprokju ta' diplomi minnaħa u il-proċess ta' Bologna minnaħa l-oħra u dan huwa verament ta' valura l-żgħażagħ tagħna aħna rridu namlu l-almutana sabiex nassiguraw li nistgħu inkomplu dan l iżvilupp Ovvjament, mhux l-universitajiet kollha jistgħu jiġu għabla, eh, e, ġifieri conservatories, per esempio, l-Akademji tal-Mużika, e, mhumiex universitajiet infilsom, ma rridu nkomplu dan il-proċess. Grazzi ħafna, Sur President. Komissarju, f'April din is-sena f'Bukarest se jkun hemm konferenza ministerjali fuq propju il-proċess ta' Bologna dan għandu inizzel il-prioritajiet ta' tliet snin li ġejjin. Aħna nfakru li nfusna li l-għana u lini tal-proċess ta' Bologna huwa il-bżon li kull student ta' Università Ewropea ikollu id-dritt li jispiċċa l-istudji tiegħu jew tagħha sabiex il-kwalifika tkun marufa u rikonoxxuta fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Umbat irridu naraw kemm hemm universitajiet li verament jistgħu jagħtu edukazzjoni ta' kwalità għolja. Il-fondi huma limitati. Ġbir il-fondi li aħna nistgħu ninvestu fl-edukazzjoni. Iżda dawk li għandna jridu jkunu infukati fuq dawk il-miżuri li jistimulaw il-kwalità f'dawn it-tip ta' skejjel u universitajiet li jistgħu jiksbu livell għoli ta' kwalità tal-edukazzjoni u li jistaw jagħtu diploma li jkun magħruf u li jkun rikonoxxut kullimkien. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju. Grazzi President. L-ewwel nett, xtaqt nifraħ lill-Parlament Ewropew, mod partikolari l-Sur Berlinger, għal dar rapport illi wasal fil-ħin ġust inti wasalt għal konklużjoni eh, pozittiva e kif wasalna għal ministerjali f'Bologna kif semmit minn ħafna kellima. Il-Zona Ewropea ta' Edukazzjoni Olja jistħoq ila attenzjoni pubblika u politika li qed tirċi lum Il-konferenza ministerjali ta' Bologna edha isseħ f'mument diffiċli għall-Ewropa bil-qatt, speċjalment fost iż-żgħażagħ livelli rekord f'ħafna partijiet fil-kontinent tagħna. Għal daqstant, dan huwa l-moment eh, ideali sabiex naraw kif il-proċess ta' Bologna fl-edukazzjoni jola tista' tgħinna sabiex insibu soluzzjoni tal-kriżi. Ukoll tippreżentanna opportunità sabiex nivvalutaw progress wara 10 snin ta' riformi. il komissjoni Ewropea tilqa rapport illi jisħaq fuq il-kisbit prinċipali tal-proċess ta' Bologna sissa. Ukoll jorina itri għal Dan huwa kontribuzzjoni essenzjali għal diskussjoni kruċjali fuq il-ġejjini tal-edukazzjoni għalja fl-Ewropa. Għat rajna ħafna progress fl-implementazzjoni ta' riformi ta' Bologna. Kważi żewġ terzi ta' 47 eh, pajjiżi parteċipanti għandhom iktar minn 90% tal-programmi tagħhom konformi ma' s-sistema fuq żewġ ċikli ta' Bologna, aċċess għall-edukazzjoni ola, eh, twessa u anka assigurazzjoni ta' kwalità tip. U eh, madana kollu għata għanna ħafna sfidi d-dimna. L-użu paragonabli ta' sistema ta' trasferiment ta' kredits Ewropew il-valutazzjoni tal-riżultati ta' talim, kif ukoll l-implementazzjoni trasparenti ta' l-qafas ta' kwalifiċi huma fost l-iktar sfidi importanti li għandna dimna. għal daqstant rridu naħdmu sabiex intejbu aktar il-kwalità nistimulaw il-mobilità kif ukoll niżguraw il-sistemi tagħna u l-kurrikulums tagħna jkunu aktar relevanti għas-suq tax-xogħol. Barra minn hekk għandna niftħu wkoll l-aċċess sabiex numru ola ta' studenti minn kull sfond possibbli jistgħu jibbenefikaw mill-benefiċċji ta' edukazzjoni ola. Nassigurakom li l-Kummissjoni Ewropea se tkompli xogħla mill-qrib ma l-imsieħba kollha involuti fil-ta' Bologna sabiex niksbu din il-mira illi hija mira komuni. Grazzi. Nirringrazzja b'mod partikolari il kommissjoni tal-li zammet mal-ħina lokat għalija